Minajr problemi. Irridu kien hemm trasparenza hawnhekk u rridu ninvolvu l-awtoritajiet u l-oppożizzjoni. Kollegi, id-dibattitu dwar l-Ukrajina huwa issa malu u nistgħu ngħaddu għal voti. L-ewwel punt ser ikun dwar is-sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-Madagaskar huwa votazzjoni nominali, allura lestu il-karta tal-vot ta'kom ser nivvutaw dwar il-mozzjoni riżoluzzjoni konġunta votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi. Il-punt li jmiss huwa il-vot dwar sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-Guantanamo, deċiżjoni imminenti marbuta mal-pina kapitali, ser nivutaw dwar il-mozzjoni riżoluzzjoni għam mill-grupp ECR minnu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Issa għanna mozzjoni riżoluzzjoni konġunta imresqa minn erba gruppi paragrafu wieħed għadni kemm nirċiva l-informazzjoni li l-vot ġi irtirat u għalhekk ser nivvutaw dwar emenda sitta fit-tieni paragrafu minnu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Emenda seba fit-tieni paragrafu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 8 f'paragrafu 2 favur kontra, astensjonijiet ma taddix. Paragrafu numru 3 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Issa Signora Verġja tixtieq titkellem. Eżis kollegi. Aħfruli jekk qed nintervjani issa. Jina xtaqt nejt illi emenda disa ma tapplikax għal paragrafu 4 imma paragrafu 7 naħseb li hemm żball. Emenda disa hija dwar id-dritt għal proċess ġust. Jekk tiġi adottata ta' emenda numru 12 din il-ħaġa tissorprendina għal xi dwar suġġett ieħor. Grazzi tal-li ċarajt inna l-punt, mela allura ser nivutaw dwar emenda 12 f'paragrafu 4, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Issa għanna emenda numru 10 favur kontra. Assessjonijiet. Ma taddix. Ser nivutaw dwar emenda 9 f'paragrafu 7 favur kontra. Assessjonijiet. Ma taddix. Paragrafu 7, vot maqsum minnu favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. Paragrafu numru 8. Favur kontra astensjonijiet taddi. Għanna emenda numru 1 wara premessa B favur kontra astensjonijiet ma taddix wara premessa ċe għanna emenda numru 2 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Premessa ġ emenda 11 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Premessa H votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għall-emenda numru 3 li tiġi wara premessa H favur kontra astensjonijiet ma taddix. Premessa K minu favur kontra astensjonijiet taddi. Wara premessa L Emenda numru 4 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda numru 5 wara l-istess premessa favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa nistgħu nivvutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. fl għanna għandna il-vot dwar l-Ukrajina għandna ħames mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ser nibdew bil-mozzjoni għal l-ġiet imresqa mill-grupp SND favur kontra astensjonijiet ma Taddis. Mozzjoni għal riżoluzzjoni mresqa mill gwe favur kontra astensjonijiet